Forse nistaw nibdew il-votazzjonijiet tagħna l-ewwel net nixtieq ninformakom li l-iskadenzi għall-emendi għal budget ġenerali għall-2013 ġew stipulati jekk kif inhu biftejn mal-Kumitat tal-Budget għal kumitati u għal gruppi ta' 40 membru f'nofsinhar għal nar il-ħamis fis-6 ta' Settembru 2012 għal gruppi politiċi nofsinar għal 13 ta' settembru 2012. Presidente, come ustedes saben, queridos colegas, Fissem il-President, nishtiqna